Il-President. Bek niftaħ il-seduta ta' dalodu, xtiqilkom lodwa tajba. Come sapete, al primo punto dell'ordine del giorno di oggi. L-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tal-lum għandna l-kommemorazzjoni tal-10 anniversarju tat-Trattat ta' Lisbona u tal-Karta ehm, Fundamentali legalment vinkolanti. Jiena nfakkarkom li għal din l-okkażjoni m'għandniex il-proċedura tal-catch għalhekk mhux se naċċetta l- u mhux se naċċetta l-kartellum blu. Signor eh, President tal-Kunsil, Signora President tal-Kommissjoni, onorevoli kollegi, nirringrazzjakom tal-li ġejtu għawn dal-ħodu biex niċċelebraw fl-imkien l-10 anniversarju ta' tul fis-seħ ta' trattat ta' Lisbona. U anki tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali legalment vinkolanti. L-ewwel ta' Diċembru li għadda Kenna ċerimonja sabiħa fil-dar tal-istorja Ewropeja kienem u kol Christine Lagarde, Signora von der Leyen u, Sur Michel, aħna minna kommemorazzjoni u bekk bdejna il-ċiklu l-ġdijt istituzzjonali ta' din il-leġislatura. Kull darba li niġu fi Strasberg u naddu mill-Ġermanja aħna naddu il-frontiera, laqas biss nintebħu b'dan mill-1860 għal ħafna ġenerazzjoni ta' Ewropej kienet frontiera fej kien hemm fejn hemm ixxerret id-dem għax kien hemm dejjem il-konflitt. Għalina laqqas biss nirrealizzaw għax aħna ngħixu fi żmien ta' paċi kienet rebħa kbira li ikonna il-paċi. Dawn l-affarijiet aħna isom ovvi għalina u qed nirkomemoraw il-65 anniversarju mill-battalja tal-Arden. Nafu kemm tilfu ħajjithom nies u żgħażagħ. Importanti niftakru dan il-proġett Ewropew huwa l-uniku proġett li permettilna li aħna verament nibnu dal-ispazju ta' paċi, ta' demokrazija, ta' libertà. Dawn huma l-valuri li hemm bżonn aħna niddefendu ta' kuljum naħdmu għall-Unjoni Ewropea naraw li din tkun iktar effiċjenti u iktar b'saħħitha. L-għaxar snin ilu meta daħal fis seħħet trattat ta' Lisbona, aħna raj għamilna pass kbir il qudiem għall-istituzzjonijiet għaċ-ċittadini u anki għall-pajjiżi tagħna, speċjalment anki għall-Parlament għad-demokrazija Ewropea għax din verament saħħet il-karattru demokratiku tal-Unjoni tagħna, trasparenza tiegħu l-effiċjenza tiegħu. Ir-rwol importanti eh, għaddanti ċittadini għax dawn issa għandhom eh, vuċi iktar qawwija permezz ta' Trattat ta' Lisbona. Xar snin ilu il-Parlament ilu jaħdem mal-Kunsill fuq il-budget, jiġifieri għandu rwol iktar importanti fil-kull linja ta' politika Ewropea. Imma wara kull ċifra il-qaffas finanzjarju u l-budget dejjem hemm in-nies persuni u għallijom li l-Ewropa trid tagħti r-risposti tweġibiet grazzi għat-Tratat tal-Lisbona, rispett tal-libertà, tal-gwaljanza, demokrazija u s solidarjetà anki l-istat tad dritt Dawn huma il-pilastri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea. Ġifieri huma għal xar snin li huma magħna legalment vinkolanti l-istituzzjonijiet kollha l-istati membri kollha huma marbuta bihom. Imma l-avvanzi eh, aħna nafu ma x'qed jiġri f'pajjiżna il-vjolenza kontra n-nisa, r-razzismu. Anki ħafna forum ta' nuqqas ta' tolleranza ikomplu jumiljaw ħafna ċittadini Ewropej għalhekk meta qegħdin aħna nikkommemoraw dan din il-data anki il-ġurnata solidarjeta aħna dejjem nejdu li għanna dan l-impen għal Ewropa iktar libera, iktar solidari. Irridu nasbu għal-futur tagħna flimkien, irridu namlu din mixja flimkien permezz ta' iktar parteċipazzjoni aħna fl-elezzjonijiet eh, li għaddew il-ċittadini għaddewna messaċċar iridu jikkontribwixxu iktar għal dan il-proġett Ewropew. Jiena perswas li l-konferenza għal futur tal-Ewropa li aħna nixtiequ li tibda fix-xhur li ġejjin tkun ċans ieħor li m'għandniex nitilfuh okkażjoni fejn nerġgħu għandna ċans nisimgħu ċittadini biex nifmu x'inhuma l-eżiġenzi tagħhom, l-istennijiet u anki eh, dak li qegħdin eh, jaħsbu li jkollhom it-tama tagħhom. Għalhekk aħna rridu mbagħad dawn it-talbiet tagħhom iridu nittraduċuhom femil biex nagħmlu xogħolna sow nassiguraw li jkollna Unjoni li tkun eh, taraf kif tista' eh, teleb dawn l-isfidi dinji li fuq livell dinji li aħna rridu nelbu. Ovvjament dawn l-idejat kollha dawn il-proposti iridu wkoll isiru atti eh, tal-parlament u anki f-linji ta' politika bekk nispera li aħna l-ġenerazzjoni tagħna dejjem nkunu lesti u nilqgħu din l-isfida. Do parola al Presidente. Nisimaw il-President Manfred Weber. Sur President. Signori, ejja nejdu l-affarijiet kif huma. Bil-Trattat ta' Lisbona aħna kellna nitalmu minn dak li kien jgħet jifridna kif iżmin ta' kriżi tal-Unjoni Ewropea rajna kif nużaw it-Trattat ta' Lisbona. Dan eh, ħareġ Unjoni minn komunità l-Ewropa kellha wkoll il-possibilità li titkellem fuq il-politika barranija, titkellem eh, fin-NATO fuq unki il-patt mal-Iran fuq nukleari, ma' ċittadini il-kodeċiżjoni kif aħna nileġislaw fl-Ewropa. Il-Parlament Ewropew l-istituzzjoni tagħna hija istituzzjoni qawwija b'saħħitha u fuq eh, livell u kena responsabili ġodda l-ġlida kontra il-kriminalità, il-bdil ta' dejta fost affarijiet oħra dawn id-deċiżjonijiet ġabu ktar sigurtà u sigurtà u ta' u kol il-fattur il, il vinkolanti tal-karta ta' drittijiet fundamentali il-karta turrina eżattament hemm x'għandu jkun Ewropew, ċittadin Ewropew, il-libertà, l-istat ta' dritt, l-ambjent. L-Ewropa u ovvjament kella progress ma kella wkoll disfatti. Qatt ma kienet timxi f'linja dritta imma dejjem tara li kuna miktar konverazzjoni bejn l-Istati Ewropew. Edmund Burke qal l-Istat mingħajr il-mezzi li jimbidel huwa stat mingħajr m'għandu il-mezzi biex ikollu dialogu ġifiri 10 snin wara it-trattat ta' Lisbona ejja nieħdu il-passi kuraġġużi li jmiss. Ovvjament għandna dan iċ-ċans bil-konferenza fuq l-Ewropa. Kif qal Ġiska Destan u meta feta l-Konvenzjoni Ewropea, huwa kien qal ejja noħolmu kif għandha tkun l-Ewropa u hekk għandna nagħmlu nerġgħu aħna rridu nsaqsu ċertu mistoqsijiet bażiċi x'in huma l-oqsma prinċipali fejn l-Unjoni Ewropea trid taġixxi fil-futur. Il-kompetenzi tagħna rridu nagħmlu ċek tagħhom. L-Unjoni Ewropea trid tikkonċentra fuq kwistjonijiet fejn jista' jkollna impatt pożittiv fuq ċittadini. Imma l-Unjoni Ewropea wkoll għandha dritt taġixxi punt ieħor għall futur kif nistgħu aħna insaħħu demokrazija parlamentari fuq livell Ewropew. Dawn l-affarijiet għadhom pendenti, ċittadini jistgħu jafdaw l-Ewropa meta min jieħu deċiżjonijiet ikunu responsabbli għalihom. Mbagħad kif nistgħu wkoll insaħħu r-rwol tal-Unjoni Ewropea eh, f'dan il-konflitt bejn iċ-Ċina u l-Amerika. L-Ewropa tista' tintilef jew inkella aħna eh, nitkellmu buċi waħda lek fil-kampanja ta' din is-sena, ta' elettorali din is-sena kienet eh, il-punt ta' tluq li nisimgħu issa rridu naħdmu maċ-ċittadini il-parlamenti reġjonali u nazzjonali jaħdmu mal-Parlament Ewropew, jiġifieri bħala eh, dawk li n-nies eliġew biex jirrappreżentawhom. Aħna l-idea huma ċari, nafu x'ridu nagħmlu mux fuq il-minimum um, denominator imma l-ola um, ehm, level possibli verament bidu konkret, mhux xi eżerċizzju tekniku, dibattitu ta' veru, f'daq li jfisser li inti tkun ċittadin Ewropew. Għall-identità nazzjonali u koll maħħa l-identità Ewropea. L-10 anniversarju ejja nerġgħu nibdew nuħolmu, ħolma ġdida. L-Unjoni Ewropea lesta li tagħmel id-differenza. Grazzi. Ringrazzjak, President. Il-President Garcia Perez fidejk. Grazzi, President. Għaxar snin wara dħul fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona, din hija okkażjoni tajba biex nieħdu daqsxejn rendi kont. Dik il-ħabta, it-Trattat ta' Lisbona kien suċċess tal-presidenza ta' dak iż-żmien tal-Portugal, meta kien hemm gvern soċjalista u kien mument delikat ħafna l-proġett Ewropew. Kollha kemm aħna niftakru Xi trawma kienet il-fatt li kellna żewġ stati membri illi ċaħdu il-Kostituzzjoni Ewropea dan kien fl-2005. Però irrid nirrikonoxxu li mbagħad il-xogħol li saret fuq il-konvenzjoni ma kienx għal xejn u dan kien importanti biex nerġgħu nifukaw fuq l-isfidi li għandha l-Unjoni Ewropea. Konna fukajna wis fuq kwistjonijiet tas-suq, u konna nsejna li aħna kapaċi namlu proċessi set ambizzjuż. Irridu demokrazija Ewropea illi tkun kapaċi issolvi l-problemi ta' ċittadini. Kenna bżonn indirizzaw kwistjonijiet pa' drittijiet fundamentali, Ewropa ċittadini kif ukoll il-promozzjoni ta' drittijiet soċjali. Madankollu, il referendums li kien hemm fi Franza u fl-Olanda u rew illi minn tal-inqas parti miċ-ċittadini ma kienux qed iħossuhom parti mill-proċess Fortunatament, l-iżjed aspetti importanti ġew inklużi fit-Trattat ta' Lisbona u grazzi għal dan għamilna progress ġmielu. Minnaħal waħda l-Unjoni Ewropea issa għandha ċertu karattru legali u għalhekk tista' tissieħab anke fit-trattati u konvenzjonijiet internazzjonali u minnaħal oħra saħaħna wkoll ir-rwol ta' din il-Kamra tal-Parlament Ewropew u saħaħna anka l-partiċipazzjoni ta' ċittadini. Il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali issa hija legalment eh, vinkolanti u bekk tajna iżjed drittijiet liċ ċittadini Dan huwa biżejjed allura? Le, ovvja li le. U ċari li ċittadini jridu iżjed minn għanna u għalhekk il-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa hija okkażjoni li ma nistawx ma neħdux vantaġġ minna. Hemmhekk irridu nerġgħu nniedu l-proċess ta' integrazzjoni u naraw li jkun iżjed dinamiku u eqreb lejn il nies Ma rridux nirrepetu l-iżbalji tal-passat, hemm bżonn illi nserħu fuq iċ-ċittadini u ninkludu s-soċjetà ċivili mill-bidunet. Dawn irridu jħossuhom inklużi, inklużi u mhux nieħdu deċiżjonijiet mingħajrhom. Jekk ikun hemm rida politika, nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet. Għatfadal x'namlu, nistgħu pereżempju nsaħħu il-sistema tal- eh, tal-listi tal-lista fil-kas tal-elezzjonijiet nistaw wkoll nevitaw li jkun hemm paraliżi f'każ ta' nuqqas ta' unanimità fi kwistjonijiet per eżempju ta' affarijiet barranin, ecc. U bekk nkunu nistaw nelbu kwistjonijiet ta' imblok palma ġara fil-kas tal-adeżjoni tal-Maċedonja u tal-Albanija. Dik hija xi ħaġa li għandna bżonn avvanzaw fuqha wkoll. U l-istati membri dan jafuħu għalhekk il-ġimgħa l-oħra sabu mod kif jelbu l-unanimità fil-rigward tal-eliminazzjoni tal-karbonju sal-2050. Issa nittama l-affarijiet ma jifqux hemmhekk u nittama l-Konsil jaċċetta inaqqas dawk loqsma fejn ikun hemm bżonn obbligatorjament l-unanimità hekk biss nistgħu nelbu l-isfidi li għandna qudiemna. Irridu nibdew ċiklu politiku ġdid u dan huwa l-mument illi nkunu koraġġjużi. L-Ewropa m'għadix kif kienet 10 snin ilu, nistgħu nsemmu l-emerġenza tal-klima, ir-refuġġati li qed iħabtu fuq il-bibien tal-Ewropa bit-tama illi għawek jista' jkollhom futur aħjar hemm il-kwistjoni tal-faqar fost it-tfal, insomma hemm ħafna affarijiet li rridu naħdmu fuqhom. Ejjew nieħdu din l-opportunità bis-serjetà ejja naħdmu maċ-ċittadini u mas-soċjetà ċivili biex l-Ewropa tagħna nagħmluha iżjed b'saħħitha u aħjar. Onorevole Pascal Durand. is Pascal Durand, fidejk. Nirringrazzjak, President. Signora President, Sur President, aħna wasanna fi żmien importanti għall-Unjoni Ewropea. Inti diġa qed fil-diskors l-ewwel diskors tiegħek imma huwa żmien sabiħ fi Franza huwa żmien meta t-tfal jikbru u jmorru biex ngħidlek fis-sekondarja mill-iskola ikunu qegħdin jikbru u jidħlu f'sitwazzjoni ftit iktar komplikat biex jiffaċċjaw id-dinja. Imma d-dinja faxar snin inbidlet dawn l-affarijiet nafuhom issa l-isfida li għandna qudiemna issa mhux l-istess sfida li konna qed niffaċċjaw 10 snin ilu eh, l-klima, affarijiet soċjali, l-fatt eh, ta' il-demokratija, il-popolazzjonijiet jimxu minn posta l-ieħor u xi kultant jiġifieri anki fl-Unjoni stess huma eh, l-istat ta' dritt pereżempju Aħna regoli rridu naraw li jevolvu f'dinja li qed titbiddel. Aħna regoli tagħna rridu naraw li jitbidlu u dan irridu nagħmlu f'loġika demokratika rispett tal-istat ta' dritt. U jiena qed il-kunsil ngħidlu il-mentalità tal-gvernijiet tridu wkoll tavvanza tevolvi. Intom tridu tafsu iktar fuq rappresentazzjoni tan-nies taċ-ċittadini palma jagħmel il-Parlament. Dan huwa indispensabbli li aħna nkomplu f'dan il-proċess. U il-Konsil irid ikun iktar trasparenti u bekk il-Kommissjoni tkun tista' ikollha l-appoġġ ta' żewġ kolleġislaturi oħra. U kif qed inti, Sinjura President, fid-diskors tiegħek. Eh, aħna punt importanti ħafna u ġdid fa' xar snin il-ċittadini, s-soċjetà ċivili qegħdin parteċi fid-dialogu pubbliku rridu nissimaw l-istennijiet tagħhom dak li qegħdin jgħiduna li jridu iċ-ċittadini, s-soċjetà ċivili, ir-rwol tagħhom għalhekk għal din il-konferenza fuq l-Ewropa ma, ma nistawx biss noqogħdu nisimgħuhom, iridu jkunu parteċi fil-proġett Ewropew tagħna. Fil-seklu 21 hemm bżonn li verament ikun hemm ċittadinanza Ewropea li ma tkunx ġifiri li naqdu biss 27 stat membru u ċittadinanza differenti tagħhom xi ħaġa oltre. Sinjuri, jiena naf li l-Parlament hemm se jkun biex jgħinukom sabiex iċ-ċittadini verament ikunu parteċipa fid-dibattitu pubbliku, soċjetà ċivili wkoll. Ma rridux inħalluha għataħar binna din il-possibilità għanna ċans verament li nersu iktar fil-qrib ma' ċittadini. Seba' sen ilu kien hemm xi ħaġa importanti li ġradet. Winston Churchill fi Plas Kleber hawnhekk kien qal dawn il-klim li ġejjin ħan kwota il-perikli tal-li niffaċċjaw il-huma kbar, imma aħna na forza kbira wkoll koll l-ebda raġuli, raġuni li aħna m'għandix nirnexxu sabiex naslu għallan lan u nibnu l-istruttura tal-Europa maquda. Seba' sen ilu intqalu dawn il-klimi Winston Churchill immadhom attwali anki l-lum. Grazzi ħafna. Is-Sur Lamberts, fidejk, Sinjur. Nirringrazzjak, eh, President, għaxar snin ilu meta jiena kontadni nasal fil-Parlament Ewropew daħal fit-Trattat tal-Lisbona fis-seħ. U illum nafu ġifiri minar Lisbona dan il-parlament ma, ma setax Eh, jirratifika trattati eh, internazzjonali biex jiddeċidi anki għal-jom jew inkella biex ikonna vuċi u kol meta niġu għal-ħatriet bħal dik tal-Kummissjoni. Trattat tal-Lisbona tal kena u kol il-Karta Fundamentali li issa saret legalment vingalanti l-gwaljanza, solidarieta, il-ġustizja, ċittadinanza għal kulħadd fl-Unjoni Imma jiena ma ma nistax ma nsemmix ukoll li ħafna ċittadini, speċjalment fi Franza, fl-Olanda u fl-Irlanda, bit-trattat ta' Lisbona jisom e, rawħ li dan kien qed jindegalhom dak li kienu huma maċċettawx. Ġifiri, dispożizzjonijiet neoliberali, per eżempju, il-fat li ikun hemm il-Bank Ċentrali għall-investimenti pubbliċi jew inkella l-libertà tal-kapitali. Eh, dogma kienet din, ġifiri kien hemm nuqqas ta' bilanċ bejn il-libertajiet ekonomiċi eh, skont il-liġi u drittijiet soċjali anki ta' l-isqarijiet tal-intenzjoni. Kollegi, it-Trattat tal Lisbona jippermett ehm, il-Parlament li ma jaċċettax trattati li mhumiex ta' interess ġenerali u il-fatt li bil il-ftajjim ta' kummerċilet mal-Merkosur anki fuq ġifri l klima trattat ta' Lisbona, tina ċansi konna deċizjoni fuq anki il-politika komuni agrikola anki ġifiri dan kollu għal-linja tima l-Green Deal. Nafu u koll li hemm il-problema ta' l-unanimità fuq il-dekla għandu xjaqsam mal-fiskalità. L-artiklu 116 hemm bżonn li nużawha. Hemm bżonn inkunu koraċċużi aħna il-fat li ċittadini jafdu għawna ekset, dien se jkun il rekompens tana. Grazzi ħafna. Grazie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 edin għawn biex nikkommemoraw l-10 anniversarju ta' dak li suppost kien ftejim li kien reġa ta' sfin tal-qoddim għal iktar tkabbir u prosperità l-Unjoni Ewropea. Imma mill-fatti ta' veru li ġraw dan kien trattat li falla. Illum l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea huma iktar dajfa ċittadini illum fl-Ewropa huma iktar dajfa u llum l-Unjoni Ewropea tinsab fi kriżi istituzzjonali u politika gravi. Dan kollu juri li hemm falliment ta' din il-politika iktar ċentralizzata li nsibu fit trattat tal-Izmona li ma rispettax il-prerogativi tal-istati, il-prerogativi tal-popli u il-divergenzi bejn iċ-ċittadini ma tqisux eh, n-nazzjonijiet Ewropew nek jitqisu bħala periklu u ma jitqisux bħala valur, illum qed nara affarijiet simili minn żminijiet ta' qabel fej saru l-istess żbalji, ġifieri il-Kunsill u anki eh, il- il-President Michel li għamel per eżempju l-referendum fuq il-Brexit li sar qabel kien hemm Sur Michel U l-istess balji issa qed isiru bil-Brexit imma r-riżultat kien differenti. jiġifieri. jekk aħna fuq ir referendum tal-Irlanda Ank, eh, naraw l-approċ zbaljat, l zbalji li dejjem isiru anki dan l-aħħar tliet snin xorta nibqgħu anki ġifiri naraw kif id-deċidow il-nies tar-Renju Unit tliet snin ilu. Illum qed naraw minn jannar irridu ninegozjaw ftejm importanti mal-Renju Unit u l-approċ li se, se jieħdu l-istituzzjonijiet m'għandhomx ikun tali li jikkastiga n-nies ta' dan il-pajjiż, hemm bżonn li jkun hemm rispett ta' deċiżjoni demokratika li ħadu n-nies ta' Renju Unit. Rridu bekk naħdmu um, sabiex in-salvagwardjaw ċittadini in-negozji tagħna biex ikonna relazzjoni tajba mar renju Unit. Jekk l-Ewropa, jekk l-istituzzjoni Europa ma jkunux kapaċi li jisimaw iktar l-ċittadini u jqisu d-deċiżjonijiet u l-prerogativi tal-Istati membri, jiena wis nibża li laqqas għaxar snin oħra, meta nkunu qegħdin niċċelebraw l-20 anniversarju nkunu wasalna nbidlu xejn. Grazzi ħafna sur Lambrowski. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Навършиха се 10 години. ħafna, Sur President, eżis kollegi, għaddew għaxar snin minn mindu daħal fis it trattat ta' Lisbona. Dana suppost li kien trattat li ħolo Ewropa kostituzzjonali, ma kienu koll raġuni għalfejn twaqqaf il-grupp tal-ICR fil-parlament, il-grupp tal-ICR Eh, konservativi u riformisti. Aħna rridna iżjed trasparenza u dak kien lan ta' trattat ta' Lisbona wara kollox, però fil-verità wassal għal falliment tad demokrazija, wassal għal wisq ċentralizzazzjoni, wassal ukoll għal deċiżjonijiet e, strambi u forsi mhux daqstant adattati. U bekk bħala riżultat in-nies ma baqgħux jafdaw fl-istituzzjonijiet it-trattat ta' Lisbona huwa wkoll wieħed mir-raġunijiet li wassal għal Brexit għad hemm persuni anka llum f'din il-Kamra li għadhom qed eh, jattakkaw gvernijiet u persuni illi ġew maħtura demokratikament. Għadhom iridu eh, jikkastigaw l-istati membri tad deċiżjonijiet sovrani li ħadu fil-qasam tal-migrazzjoni ngħidu aħna. It-Trattat tal-Lisbona ta' eżiet setat lill-Parlament Ewropew. Imma dak kien l-iskop warajh jiena ma naħsibx li dak kien l-iskop. Għaliex eh, jiena ma nemminx eh, illi l-Unjoni Ewropea għandha tkun super state, jiena ma nemminx fi proġett illi fih l-Ewropa tieħu post pajjiżina eh, naħseb illi it-Trattat tal-Lisbona ma kienx żball għaliex kien tentattiv għal kompromess wara kollox, però eh, kien immirat lejn federalizzazzjoni maħsuba ħażin. Aħna għandna bżonn Unjoni Ewropea magħmula minn stati membri li jirrispettaw lil xulxin u l-lesti javvanzaw lil xulxin biex nagħlaq il-festi tajba lil kulħadd.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 Għallina neċelebraw l-anniversarju ta' Trattat ta' Lisbona hija ħaġa stramba għax dan wara li kien hemm riżultati ta' referendum fi Franza, fl-Olanda u fl-Irlanda dan mhux suppost daħal fis-seħ. Umbat, dan l-istituzzjonijiet ħadu ukoll ħafna passi antidemokratiċi meta rajna anki l-kriżi fil-Greċja pereżempju. Kif eh, nistgħu nikombattu il- il-klima fost l-oħrajn ma kienx biżejjed biex nindirizzaw il-problemi tal-Unjoni Ewropea. Din il-karta verament ma taħdimx fejn hemm il-nies qed ibatu nistgħu ngħidu li l-Green New Deal soċjali u tal-ambjent mhux se jkollha il-qawwa li taħdem sow kif huma l-affarijiet bħalissa, hemm ir-regoli ta' deb anki li qegħdin nafru il- il-liġijiet ta' drittijiet soċjali araw x'qed jiġi fi Franza nafu x'qed jiġri dawn l-strikes li hemm imħabba drittijiet soċjali li dejjem qegħdin jitnaqru il-kompetitività libera, il ġilida kontra l-evazjoni ta' taxxa eh, saret diffiċli għax għatem it tex eh, havens pal l-Irlanda u Lussemburgu. Dawn it-trattati jintużaw biss eh, biskuza wara il-gwerra il qed narraw li dawn ir-regoli xorta mhumiex attwali hemm bżonn li jkun hemm eh, konsultazzjoni mal-poplu, dritt tal-inizjattiva tal-Parlament, trasparenza fil-Kunsill, il-lobby. Hemm bżonn regola ħadra biex niproteġu l-ambjent, servizzi pubbliċi u kol protezzjonizmu solidari. Hemm bżonn li jkollna proġett flimkien li jkun aġġornat biex naraw verament progress sostenibli, armonjuża u mhux biss kabbir il-Bank ċentrali u koll li kun qed jaħdem fuq il-Green New Deal. B'dan biss nistaw nejdu lill-popli tal-Ewropa biex verament jikoperaw flimkien. Din hija l-lezzjoni li aħna rridu nitalmu meta qed nagħmlu din il-kommemorazzjoni. Grazzi ħafna. Onorevole Bollock, prego. L-Onorevoli Balek għal fisem il-membri mhux affiljati. Sur President, li kieku ma kienx trattat ta' Lisbona, jistajat il-kas il-li kikullum ma kienx ikonna l-Brexit. U għalhekk forsi għanna nkunu grati li intom id-deċidejtu twessaw is-seta tagħkom, bdejtu tibnu superstate u injorajtu d-demokrazija tal-istati membri u anka l-votanti. Fil-fatt il-Partit Laborista dik il-ħabta laqas kien eh, għamel uh, referendum dwar dan forsi se dispjaċijum. L-Irlanda għamlu referendum però r-riżultat ħareġ ħazinu kellhom jerġgħu jivvotaw. Ejja niftakru x'qalet Margaret Thatcher. Hija qalet li l-Ewropa m'għandix tkun Eh, oġġett istituzzjonali li jista' joqgħod jiġi korreġut skont xi kunċett astratt. Imma hekk saret l-Ewropa llum dak li saret. Madankollu fit-Trattat ta' Lisbona hemm artiklu 50 il-mod kif uh, stat membru jista' jitlaq mill-Unjoni Ewropea imma da fih nifsu kollu għannassa għaliex huwa maħsub biex iġiel l-istat membru li jkun jixtieq jitlaq jiddispra. Imma Ir-Renju Unit iddeċida li jitlaq grazzi għax xogħol li jagħmel Nigel Farage u għal riforma li saret fil-partit ta' Tories grazzi għal Boris Johnson ħanitilqu mill-Unjoni Ewropea fil-31 ta' Jannar. Iġifieri tistgħu tkomplu tiċċelebraw it-Trattat ta' Lisbona u aħna min-naħa tagħna iċċelebraw li ġejna rbaħna lura s-sovranità, l-indipendenza u d-demokrazija tagħna u li ħanerġgħu nkunu pajjiż ħieles. E adesso la parola alla Presidente von der Leyen. Prego. Issa nagħti l-kelma lil President von der Leyen. Grazie ħafna President, membri onorevoli. Meta inħarsu lejn il-bidu ta' dan is-seklu, nindunaw li kien hemm xi ħaġa nieqsa fil-proġett Ewropew. Il-portiera tal-azzar kienet diġà waqgħet, il-komunitajiet Ewropej kienu diġà realtà konkreta, però kellhom xi ħaġa nieqsa. Biex nuża l-klim tal-predeċessur tiegħi Jacques Delors, l-Ewropa kellha bżonn ruħ. Dana kien il-moment illi natu ruħ lill-Ewropa. U dak kien li għamel it-Trattat ta' Lisbona, jekk inti saqsi lill-avukati jgħidulek li trattat ta' Lisbona tal l-Ewropa personalità legali unika. Ivekku, imma iżjed minn hekk, it-Trattat ta' Lisbona irnexxielu jagħti lill-Ewropa ruħ. Anzi, eh, wassal biex nerġaw niskopru ruħna. Dik ir-ruħ illi eh, nitna niġġieldu kontra t-tirannija u nirpowla, dik ir-ruħ illi eh, nizlet il-purtira tal-azzaru li reġet għadet il-kontinent tagħna. It-Trattat tal-Lisbona mar fil-qalba tal-identità Ewropea, id-demokrazija, l-istat ta' dritt, id-drittijiet u l-libertajiet tal-kulħadd. U l Lisbona poġġa fil-qalba liċ ċittadini Ewropej u għata iżjed seta lill parlament Ewropew li huwa id-dar tad-Demokrazija Ewropea. Huwa sejjaħ lill parlamenti Nazzjonali biex ikunu fuq quddiem u ta' wkoll liċ-ċittadini Ewropej id-dritt illi jsejħu fuq il-Kummissjoni biex tipproponi leġislazzjoni. Kien nifs ġdid għad-demokrazija Ewropea. Il-proġett Ewropew iva kien mibni madwar l-ekonomija, imma l-Ewropa minn dejjem kienet iddestinata li tkun tfisser iżjed minn sempliċi faham jew azzar jew inkella suq uniku, minn dejjem kienet iddestinata illi tkun unjoni u permezz tal-Lisbona l-Ewropa reġgħet skopriet il-vokazzjoni tagħha. Eżis membri, matul dawn l-aħħar 10 snin, kanna eh, eh, sentimenti ta' biza madwar l-Ewropa tagħna, imma L-Ewropa hija bħal qasab tista' forsi titgħawweġ imma qatt ma ħadd inkiser. Għandna sfidi ġodda illi qed jgħinu lill-Ewropa tavvanza għaliex l-Ewropa tieħu s-saħħa tagħha mit-trattati tagħha u mill-poplu tagħha. L-Unjoni Ewropea tagħna mhijiex xi ħaġa fatta lesta għada qed timbena hija deċiżjoni hija għażla li għadna qed nagħmlu kuljum. E, dak huwa sabiħ tal-Ewropa. Jina konvinta li għadna ma użajniex il-possibiltajiet kollha li joffrinna trattat ta' Lisbona. Mill-2016 lawn meta kont ministru tad difiża fil-Ġermanja jiena ent biex nagħmlu użu aħjar mill-kooperazzjoni strutturali permanenti fil-qasam tad difiża qed nirreferi għall-Unjoni tad-Difiża bażikament din hija xi ħaġa li diġà hija preżenti fit-trattat imma qatt ma sfruttajna l-potenzjal tagħha. It-trattat qatt għandu ħafna xi biex niżguraw li l-Ewropa tkun iżjed effikaċi, iżjed b'saħħitha u iżjed sovrana. Issa, huwa fidejna li nimplementaw il-potenzjal sħiħ tal-Lisbona u għatfadlinna ħafna x'nipproponu. Qegħdin niċċelebraw l-aħħar 10 snin, però issa rridu indawru ħarsitna anka lejn l-10 snin li jmiss. Huma ser ikunu kif aħna rridu jiddependi minna u miċ-ċittadini x'se joħroġ mill-10 snin li ġejjin. Fi żmien it-Trattat ta' Lisbona, kon għadna maħniex ċerti jekk l-Ewropa jista' xi kollha innu jew inkella bandiera. Issa f'dawn l-aħħar snin hemm miljuni ta' ċittadini Ewropej li niżlu fit-toroq itajru il-bandiera bluna bi il stilla. Dik hija l-bandiera tagħna tal-Unjoni Ewropea. U kien hemm miljuni ta' Ewropej li b'entużjażmu kbir semaw in-noti tal-Ode of Joy, li huwa l-innu tant sabiħ tal-Unjoni tagħna. L-Ewropa hija ċ ċittadini tagħha u għalhekk il-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa trid tkun fuq kollox il-konferenza taċ-ċittadini. Irridu nisimgħu dak li għandhom xejdulna ċ-ċittadini u rridu nirreaġixxu għat-tħassib tagħhom u għat-tama li għandhom huma. Dak huwa l-akbar omaġġ li nistgħu nagħmlu li trattat ta' Lisbona, trattat illi taruh lil Ewropa. Trattat illi ħoloq Ewropa ċittadini u trattat illi poġġa li ċittadini fil-qalba tal-proġett Ewropew. L-Ewropa hija l-għażla tagħhom hija l-ġejjini tagħhom, però l-Ewropa hija wkoll l-għażla tagħna hija għażla li aħna rridu nerġgħu nagħmlu kuljum permezz tal-azzjonijiet tagħna. Viva l-Ewropa! Grazie. Grazie, signora. Grazzi ħafna. Signora President tal-Kommissjoni, nadir kelma issa li President Michel. Mr. President, Madam. Sur President, Signora President, eżis membri tal-Parlament Ewropew, L-għanet huwa pjaċir illi ninaqat ma'kom fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-iffirmar ta' Trattat ta' Lisbona. Din iċ-ċelebrazzjoni toħloq pont bejn l-modi u l-ġejjini tal-Ewropa. U memx post aħjar fejn infakru dan l-avveniment storiku mill-Parlament Ewropew li huwa l-aqwa simbolu ta' demokrazija. Sinjuri, l-istituzzjonijiet jagħmlu differenza huma jagħtu leġittimità u ikomplu eh, jiskuraw il-kontinwità kif qal Ġammone. Huma importanti għaliex eh, jirriflettu dak li nirrappreżentaw aħna. Mela, jekk inħarġu daqsxejn lura, nirrealizzaw li t trattat ta' Ruma ikkonferma s-solidarjetà il-li taqqat l-Ewropa u li format id-destin tagħna. It-Trattat ta' Maastricht dak isimbolizza l-importanza storika ta' tmiem tal-firda fl-Ewropa en biex il-feriti tagħna jfiqu. It-Trattat ta' Lisbona imbagħad għamel il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali legalment vinkolanti u e, wassal biex l-Ewropa tħaddan iżjed valuri. Lest tal-palk ukoll għall-Ewropa tal-lum ibbażata fuq il-valuri, fuq ehm, l-istituzzjonijiet demokratiċi u Ewropa li hija impenjata illi ittejjeb il-ħajja taċ-ċittadini tagħha. Kollha kemm aħna inħossu rabta qawwija eh, mal-libertajiet, mad-demokrazija u mal-istat ta' dritt. It-Trattat ta' Lisbona jitfa' dawl fuq dan il-twemmin. Permezz ta' Trattat ta' Lisbona d demokrazija tagħna billi saħħaħna il-kapaċità tal-Parlament illi ikun fit-tmun tad-destin tal-Ewropa. It-Trattat ta' Lisbona tal l-Ewropa wkoll leħen iżjed sod fil-kwistjonijiet umanitarji anke permezz ta' sinkronija mal-dimensjoni tal-affarijiet barranin. Illum għandna faċċata iżjed maquda qudiem il-bqija tad-dinja biex Eh, nuża l-klim ta' ċal ta' Karl Bild, jiena nixtieq li l-Ewropa tkun player mhux eh, xi ġugarell. Signuri illum għanna ħafna x'namlu qegħdin fuq ix xwieq hemm il-klima, l-aġenda digitali, il-paċi, is-sigurtà, id-difiża. Il il-kapacità illi nitkellmu bleħen wieħed eh, fuq il-palk internazzjonali wkoll hija xi ħaġa verament importanti. Jiena naqbel magħkom iva għandna raġunijiet għalfejn nistgħu nkunu ottimisti u konfidenti ser jibda ċiklu politiku ġdid. Il-Parlament hija hawnhekk eh, mobilizzat ħarstu fuq il-futur, lest li jiddibatti u lest li jieħu responsabiltajiet tiegħu nafu xirridu nagħmlu flimkien, nafu il- um, xinuwa il-programm tal-Kommissjoni. Biex navvanzaw verament namlu progress f'dan il-lajt motif il-ġdid għall-Unjoni Ewropea għaxar snin wara it-trattat ta' Lisbona li għadna l-masko brejniex kemm għandu ktar potenzjal għalek b'ottimizmu u tama minnar ma eh, ninsow dan l-ideja l-Ewropew il-ħolma irtikolla l-pragmatizmu, il-realizmu u d-determinazzjoni għal-ġid ta' ċittadini kollha tal-Ewropa ewropa tkun xikun il-nazzjonalità tagħhom ikunu ġejjin minn fejn ikunu ġejjin mill-manħa tal-Ewropa kollha anki il-reliġjon tagħhom. Jiena se nieqaf hawn ningrazzjakom. Grazie Presidente, grazie a tutti coloro. Grazie Presidente, grazie lil daw kollha illi intervjenew f'dan id-dibattitu, dibattitu għamalu u sejnif u għal ftit minuti. Grazie, riprendiamo. Nirringrazzjakom nerġaw nkomplu issa fuq l-agenda. Na konklużjonijiet tal-laqa tal-Kunsill Ewropew ta' 12 u 13 ta' Diċembru ta' din is-sena. Fakkarkom li jintom tistaw u kol titkelmu fil-keġ tijaj, tizaw u kol il-kartellum blu biex tmorru saqsu il mistoqsit intom tafu kif għandkom tamlu dan. Mal-lowel nisimaw il-President tal-Kunsil Jean-Michel. Fidejk, Sur President. President, Sinjura President tal-Kommissjoni, Sinjuri Deputati, għalija huwa verament onur privileġġ partikolari għax hija eh, l-ewwel darba li jien qed niltaqgħu magħkom hawnhekk f'dan il-Parlament minn mindu beda ċiklu ġdid u jiena nagħmel eh, l-awguri tiegħi biex l-ikbar kooperazzjoni interinstituzzjonali li tkun kooperazzjoni ta' kwalità għal proġett Ewropew jiena se nibda bilantikom numru eh, ftit informazzjoni fuq il-Kunsill Ewropew tal ġilmi l-oħra l-ewwel net l-ambizjoni biex aħna namlu ftejim ta' paċi man natura il-situazzjoni l-urġenza tal-klima nafu xini u wara li smajna fuq il-Green Deal tal komissjoni Ewropea din l-ambizjoni kbira l-pjantazzjoni biex nirbħu din il-ġlida kontra il-problemi tal-klima il-Kunsill Ewropew b'unanimità għamel ftehim dwar l-lan neutralità tal-klima sa l u sa 2050 Dan huwa pass eh, ta' ġgant fid-direzzjoni tajba u bekk nistgħu namlu avvanz ukoll eh, għax dan il-proġett eh, Men and Women on the Moon Project ġifiri din hija l-weda li qegħdin namlu aħna pass ta' ġgant kif sar meta l-bniedem mar fuq il-qamar il-transizjoni tkun waħda bilanċjata anki lat eh, soċjali hemm il-mezzi finanzjari aħna l-Bank tal-Investiment Ewropew eh, qed naraw li se jkun hemm finanzjament kbir għal favur il-klima ġifiri il-Just Transition Fund biex ikun hemm dan il-fond ta' solidarjetà il-pajjiżi tal-Ewropa kollha eh, mhux m'għandhomx l-istess punt ta' tluq, mhumiex qegħdin fl-istess sitwazzjoni għalhekk huwa huwa punt importanti dan tajjeb li jkollna lek strateġija li tirrispetta wkoll l-istati membri u diverġenzi bejnietom dawn kienu eh, xi punti fuq dan l-ewwel suġġett ġifiri il-ġlida kontra il-tibdi tal-klina eh, sfida kbira li rridu li nbidluha f'post f'opportunità sabiex il-kontinent l-Ewropa jkun u li jmexxi il-politika fuq livell dinji eh, il-ġlieda favur eh, biex nirbħu il-problema tal-klima. Signori. Il-budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea se jkun wieħed kumpless ħafna għaliex għandna il-vojt tal-Brexit u nafu għalhekk illi ħajkun hemm pajjiżi li ħajħalsu iżjed u pajjiżi oħra jridu jirċievu iżjed dan jfisser illi aħna rridu nippruvaw niżviluppaw proċess ta' negozjati bejn il-mexxejja b'rispett eh, għall-irwol tal-Parlament abbażi tat-trattati u jiena naħseb illi dan id-dibattitu eh, mhijiex kwistjoni ta' persentaġġ tal-GDP jew tal-kontribuzzjoni nazzjonali għaliex din hija xi ħaġa viżibbli fuq livell nazzjonali ovvjament imma hija importanti wkoll li tħarsan kontenut il-prioritajiet u s-sustanza jiġifieri xiridu nagħmlu f'dawn is-snin li ġejjin. X'inhuma l-valuri miżjuda eh, li nixtiequ li jkollna eh, fis-snin li ġejjin. Għalhekk importanti li nsibu bilanċ tajjeb bejn il-politiki klassi Ewropej bħall koeżjoni eh, imbagħad min-naħa l-oħra għandna l-politiki l-ġodda pal migrazzjoni il-bidla fil-klima, l-innovazzjoni. U allura jiena naħseb l importanti li naħdmu mal-mexxejja Ewropej eh, flimkien mal-Parlament u l-Kummissjoni sabiex naħdmu flimkien fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Meta nitkellmu fuq eh, il-budget ukoll tajjeb li nħarsu lejn il-kondizzjonalità eh, li hija differenti għal kull pajjiż Eh, f'ċertu pajjiżi nitkellmu fuq l-istat ta' dritt, oħrajn fuq immigrazzjoni u oħrajn fuq il-dumping fiskali jew soċjali. Imbagħad punt ieħor tal-importanti għall budget eh, hija l-flessibilità. Nafla ħafna pajjiżi eh, huma favur aktar flessibilità sabiex nagħmlu kompromess fuq dawn l-affarijiet l-oħra. Punt importanti jħor dwar il-budget, ovvjament huma risorsi propji. Il-Parlament u aħna fimna li batinna ħafna messaġġi fuq dan is-suġġett, messaġġi ċari. U meta nitkellmu fuq din, din il-kwistjoni importanti, nafu li emmin jaħseb li rridu li s-sistema tal-ITS nwessawa anki ġifiri għal-fiskalità digitali għaw min jaħseb li il-kontribuzzjonijiet fuq il-iskar tal-plastik, per eżempju, jistow wieħed jimmaġinom issa il-proċeduri ximis li namlu ovvjament dan il-Konsil tan il-mandat pala l-President biex nejn il-Komissjoni Ewropea u li nkomplu b'mod attiv, mod intens il-xol bilaterali li namlu mal-Istati membri l-intenzjonija li navvanzaw lejn kompromess biex naraw li nistaw naslu għal ftejjin politiku bu naslu għal deċiżjoni finali fil jiena. u anki billi xogħol intensiv mal-President tal-Parlament Ewropew namlu ċertu xogħol ta' mm, biex aħna nilqaw ukoll għal kwistjonijiet diġà għajna l-bira, ġifiri, r-rwol istituzzjonali tal-Parlament Ewropew skont trattati f'dan il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet li tajjeb li nkomplu naħdmu għal din il-kooperazzjoni tajbet ta' sistema l-Parlament rridu nkomplu navvanzawa. Nixtieq nsemmu wkoll eh, ta' malajr il-kwistjoni tal-Brexit. Ta' malajr nedilkom għax eh, matul il-jumej tal-Kunsill Ewropew aħna ovvjament eh, semna nafu x'kien ir-riżultat tal-elezzjonijiet fir-Renju Unit u bċertu kalma edna li l-Kunsill Ewropew u għalles li jaħdem mal-istituzzjonijiet l-oħrajn